e kollegi, riprendiamo i nostri lavori. Kollegi, nkomplu bxolna mela. L-agenda għanna dikrazzjoni mill kommissjoni l-agenda l-ħiliet u impiegi ġodda. Naddu minnu fih għal kommissarju Andor. Taħdu lum hemm 3 miljuni ta' nisbla xogħol fl-Unjoni Ewropea li huwa l-10% tar-rata ta' nies mingħajr impik. Din is-sitwazzjoni faqet bħala konsekwenza tal-kriżi finanzjarja. Uridu naraw issa il-konsekwenzi iżda di ma naqsitx il-Komissjoni biex tipproponi sfidi ġodda. U ta' bilħaq l-Unjoni Ewropea għandha miri u għanna għal mira ta' 75% għal 2020 il-Komissjoni adottat inizjattiva oħra ta' l-agenda ta' l-2020 kif se nagħmlu progress għax-xogħol di kienet adottata f'Settembru u l għandha tikkontribwixxi għal 2020 għal eh, miri fis-settur tal-edukazzjoni li għandha tipprovdi miljuni ta' impjigi għandna nżidu l-kompetizzjoni internazzjonali u għalhekk m'għandniex noqogħdu lura mill-innovazzjoni u għamot biex niffurmaw il-futur tagħna, l-ġejjini tagħna. Il-politika tal-impik hija responsabilità tal-Istati membri, iżda il-politiċi flimkien mal-Parlament u l-Kommissjoni u l-msieħba soċjali għandhom jagħmlu dmirhom ukoll. Kulħadd jista' jaħdem biex naslu għal dawn il-miri biex niġġeneraw idea ġodda u jkun hemm intrapriżi ġodda u li l-ġenerazzjoni żgħira jista' jibbenefika minn dan il-modell soċjali għanna għal minna ħaddem ikun hemm kondizzjonijiet ta' xogħol tajba. L-erba' setturi li hija l-kwalità ta' xogħol, il-ħiliet, il-kondizzjonijiet ta' xogħol, il-kreazzjoni ta' xogħol. U għalhekk l-aġenda tipproponi 13 il-proposta flimkien mal-imsieħba soċjali, mas-soċjetà ċivili u mal-gvernijiet. Idun skuri li s-suq ta' xogħol jaħdem aħjar li għandhom bżonn isiru il riformi il-flessibilità, s-sikurtà waħda mill-lezzjonijiet li aħna tallimna fl-aħħar snin hija li l-politika ta' flessibilità hija meħtieġa u aħna resti niddiskutu mal imsieħba soċjali u mal-istati membri il-komponenti kollha tal-flessibilità skont il-politika tal-flex security. Għanna ikonna edukazzjoni permanenti, politika tas suq u sistemi ta' sikurta fuq xol. Hemm hemm kontratti li jaħdmu fl-imkien eh, mal eh, bejn l-impjegati u dawk li jaħdmu fejn m'hemmx sikurtà soċjali u fejn m'hemmx sikurtà fuq ix-xogħol biex intejbu s-sistemi. Waħda mill-triqat possibbli mill-aġenda li s-nadottaw illum hija li nestendu l-użu ta' arranġamenti kontrattuali. Għandu jkun hemm perjodu ta' approvazzjoni itwal għandu jkun hemm iktar drittijiet, edukazzjoni permanenti u anki tarriċ lejn xol għandu jkun hemm drittijiet li jkunu suffiċenti u flessibilità eh, fi żmien tal-probation. Tal li jkun hemm eh, impjegati ġodda, tini punt, li jkun hemm il-ħiliet ġodda għal xogħlijiet ġodda. Anki l-lum dak ħad. et isbu diffiċli biex jisibu il-ħaddima bil-ħiliet adatti għalek kemżon eh, naħdmu f'din id-direzzjoni u fis-suq ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea bejn, bejn il-xogħol u l-ħtiġijiet għal dawn l-oqsma ta' xogħol. Eh, infermiera, riċerkaturi, tobba, għandhom jgħinuna biex naslu lejn ekonomija flessibli. Dawn huma odda prattiċi u għandna hemm iktar trasparenza għal ħtiġijiet skont il-panorama tal-ħiliet tal-Unjoni Ewropea kemm fil-preżent u kemm fil-ġejjini. Is-Sinjura Vassilju tista' tgħid iktar dwar dan għanna rikonsidraw l-elementi kollha biex biex eh, eh, nimlew il-vojt bejn l-edukazzjoni u l-dinja ta' xogħol niproponu il-kwalità tal-impjegi u nassikuraw iktar kondizzjoni ta' xogħol aħjar il-leġiżlazzjoni ambizjuża tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn issa esperjenza fl-imentazzjoni fejn għandu jkun hemm iktar spazju għal titjib hija skont il-teknoloġija, skont il-linji gwida, skont l-imprizi fil-prattika għad neproponu li nirrevedu u jkun hemm proposta leġislativa biex intejbu l-implementazzjoni skont id-direttiva u nagħmlu proposti fil-setturi fil-qasam tas-sikurtà tal-saħħa skont il-leġislazzjoni tipproponi approċ integrativ bejn istrumenti soft u rakomendazzjonijiet u e, linji gwida u benchmarkit u prattiċi. Jena e, eh, nishtiq nidiskuti e, ma'kom u konfident e, ċert li l-Parlament nistaw nkunu ċert li dawn e, l-istrumenti jadmu aħjar. Għanna bżon e, nikrejaw iktar xol Aħna niproponu għalhekk li ninklodu l-qafas tal-kondizzjonijiet ta' xogħol fil-setturi billi innaqsu il-pis amministrattiv u nejnu l-imprendituri niproponu azzjoni ħidma fl-intraprizi fil-proċess ta' imprenditori li jwaqfu negozju u f'dan il-rispett, f'dan il-kas, u importanti pala qodda biex nejnu dawk l-imprenditur li rridu jwaqfu il-negozju tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha talent ineżawribli u dan wassal għal kreazzjoni ta' impiegi kwalitattiv. President, kollegi, il-prioritajiet biex namlu progress u agenda għal ħilijiet ġodda impiegi ġodda. Rridu naħdmu flimkien u nsejħilkom biex naħdmu flimkien biex nimxu l-qoddim fl-isforzi tagħna għal suq ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi il-Komissarju Andor, issa naddi l-kelma l-Sinjura Vassilju. Grazie, Signore Presidente. Grazie, Sur President, onorevoli membri. Jiena sodisfatta illi nippreżenta flimkien mal-Kummissarju Andor din l-inizjattiva flagship inizjattiva xempju aġenda għal abbiltajiet ġodda u postijiet ta' xogħol taħriġ aħjar u edukazzjoni aħjar eżis membrija fundamentali biex aħna namru l-persuni bl-abiltajiet li huma għandhom bżonn biex isibu xogħol u jħejju ruhom għal postijiet tax xogħol tal-ġejjieni. U għalhekk irdu ninvestu fil-persuni fil-kapaċità tagħhom li huma jinnovaw joħolqu intrapriżi u postijiet ta' xogħol ġodda. Minnajr investiment f'livelli ta' biltajiet għolja u edukazzjoni l-ekonomiji tagħna sejrin isibuha diffiċli biex joħorġu malajr kemm jista' jkun din il-kriżi. L-abiltajiet huma fil-qalba tal-Ewropa 2020 għal tkabbir għaqli sostenibli u inklusiv u għalhekk Rajna żewġ inizjattivi xempju, Youth on the Move u aġenda ġdida l-abiltajiet ġodda huma importanti fit-taħriġ kif ukoll fid-dimensjonijiet tal-impjiegi. Illum il-ġurnata b'din l-inizjattiva aħna rridu naraw kif l-edukazzjoni u t-taħriġ jista' jikkontribwixxi biex jilħaq il-75% tal-rata tal-impjiegi sal-2020. Il-postijiet tax-xogħol illi fihom nies kwalifikati huma mistennija li jiżdiedu b-16 miljun minn issa sa l-2020 u dawk eh, illi eh, fihom jaħdmu persuni li m'għandhomx taqsek abiltajiet għolja sejrin jonqsu b-12 miljun fl-istess waqt. Hemm bosta persuni fl-Ewropa li għandhom nuqqasijiet fl-abiltajiet bażiċi u għalhekk huwa importanti li naġixxu l-iktar min-naħa tal-edukazzjoni. L-ewwel nett irdu nirrikonoxxu il-talima tul il-ħajja bħala wieħed mill-pilastri tal-istrateġija tal-fessigurta biex aħna niżguraw illi s-suq tax-xogħol tagħna jaħdem aħjar kif qal il-Kummissarju Andor. Aħna il-koll naqblu dwar id-dijanjosi l-abiltajiet jistaw jizguraw li kunem tranzizjonijiet imtejba fis suq tax xogħol iżda it-talim matul il-ħajja għadu mhuwiex realtà fl-Ewropa. Li naġġornaw l-abiltajiet m'għandux ikun lussu għal dawk li għandhom kwalifiki għoljin, din hija ħtieġa għal kulħadd. Dawk li għandhom kwalifiki baxxi ma tantx għandhom opportunitajiet biex jieħdu sem f'taħriġ kontinwu fl-istati membri kollha Dan irrit jinbidel permess ta' sforz konġunt flimkien mal-imsieħba kollha, gvernijiet, eh, dawk li jimpjegaw u iċ-ċittadini. it tininet irridu nagħtu lil persuni l-aħjar abiltajiet għall-impjiegi. L-Ewropa trid mhux biss taġġorna l-abiltajiet, ittejjeb l-abiltajiet tan-nies li diġà jinsabu fis-suq tax-xogħol, imma trid tiżgura wkoll li mill-bidu nies mill-bidunet il-persuni ikollhom l-aħjar qabiltajiet biex huma jadattaw ruhom u jevolvu f'soċjetà li qed tinbidel malajr. L-ewwel nett irridu nifoka aħjar l-abiltajiet li jeħtieġu fis-suq tax-xogħol. Fir-rigward ta' dan aħna ser nippreżentaw panorama tal-abiltajiet fl-Unjoni Ewropea u dan mhux biss se jgħidilna x'tip ta' abiltajiet qegħdin ifittxu dawk li jimpjegaw imma ser jipprova jibbassar x'tip ta' abiltajiet ser ikunu neħtieġu fil-ġejjeni biex nħejju li żgħażagħ tagħna biex huma jidħlu fis-suq tax-xogħol biex jadattaw ruhom u jaħdmu fostijiet tax-xogħol li forsi bħalissa maqqas biss jeżistu, aħna rridu niffukaw fuq sistemi ta' edukazzjoni illi jiksbu riżultati f'dak li għandu x'jaqsam l-aħjar taħlita ta' biltajiet. Enfasi speċifiku rridu npoġġuh fuq l-għannijiet bażiċi fil-rating il-matematika u x-xjenza. U importanti immens illi l-ewwel net niġġieldu kontra kisbiet żiena marbuta mal eh, zaza li tilqu kmieni mill-iskola u għalhekk jiena f'jannar nedejt grupp ta' livello li fuq l-edukazzjoni. Aħna neħtieġu illi t-tfal tagħna jkunu aħjar fi xjenza fil-matematika u fi teknoloġija aħna rdu nifukaw ukoll fuq l-isforz tagħna marbut ma' kif wieħed iġib dawn it-tip ta' biltajiet, per eżempju, dak li għandu xaqsam ma' lingwi l-arfien digitali jew l-intrapriża u kif wieħed jieħu inizjattiva. Aħna rridu naġixxu biex niżguraw illi niżviluppaw il-kompetenzi għal postijiet ta' xogħol tal ġejjini per eżempju, dak li għandu xaqsam mal-enerġija rinnovabli, green building, smart transport, e-health fost l-oħrajn fl-aħħar net anke fi żminijiet ta' kriżi u fi żminijiet fejn hemm livelli ta' qatt għoli ċertu nies li jimpjegaw qegħdin jgħidu li għandhom qed isibu problemi biex jimpjegaw in-nies. Rridu nikkapitalizzaw fuq il-potenzjal tal-Ewropa. F'dan ir-rigward jiena ser niproponi passaport tal-abbiltajiet Ewropej. Dan ser jippermetti biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu iniżlu l-abiltajiet tagħhom b'mod li jkun jistgħu jqabbluhom Dan huwa simili għas-CV Europass. L-aħħar punt tiegħi huwa li laqgħa l-edukazzjoni u laqas l-impjiegi weħidhom ma jistgħu jiksbu l-aħjar taħlita ta' biltajiet aħna rridu nfittxu modi ġodda ta' kooperazzjoni ta' sħubija mal edukazzjoni ta' nies li jistgħu jipprovdu taħriġ negozji u partijiet oħra interessati dan jinkludi trade unions u servizzi tal-impjiegi pubbliċi. President, Tezis membri, bl-Europa 2020, aħna għafna l-anijiet tagħna u l-istenijiet tagħna. Issa wasal iż-żmien biex aħna nixprunaw il-progress lejn l-istennijiet tagħna u biex aħna niddeterminaw l-istrateġija ta' riforma tagħna din l-aġenda il-ġdida turi kif l-Ewropa tista' tikkontribwixxi biex aħna nerħu l-għanijiet tagħna l-mod biex aħna noħorġu minn dan minn din il-kriżi huwa li niżviluppaw ekonomija kompetittiva bażata fuq l-arfin fl-Ewropa billi niprovdu aktar postijiet ta' xogħol u aktar postijiet ta' xogħol aħjar fl-Ewropa. Grazzi, ċer Komissarju. Issa ser ngħaddu l-mikrofonu lil kellima fisem il-gruppi l-ewwel ser jibda l-onervoli ori għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Il-Parlament Ewropew għandu ċertu tradizzjonijiet fejn huwa jappoġġa lill kummissarji xi drabi jikkritikom ukoll, iżda bħalissa ngħid li jiena nappoġġa dak illi qalu l-kummissarji. Jiena sodisfatt dak illi qal il-surandor, kont sodisfatt illi nisma' dawn id-definizzjonijiet lan ta' impjiegi, impjieg totali Jiena nappoġġa l-erba prioritajiet suq ta' xogħol aħjar, kwalità tal-postijiet ta' xogħol aħjar, politika aħjar u kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar. Jiena nappoġġa dawn l-anijiet kollha Ovvjament, eh, ser tkun xi ħaġa tassew diffiċli biex aħna nimplementaw dan kollu. Jiena naqbel ma dak li inti dwar il-fessigurta, ovvjament wasal iż-żmien li aħna nitkellmu dwar id-dettalji, aħna spiss nużaw dan il-kunċett. Imma jista' jkollna idea differenti dwar xi fisser eżatt dan il-kunċett. Aħna naħsbu li meħtieġ ukoll li nirreaġixxu għal bidliet li qed isiru fil-postijiet tax-xogħol, fis-suq tax-xogħol. Iżda id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema l-Posting of Workers Directive ma naħsibx illi irridu nibdluha b'direttiva oħra. Aħna lesti li niddiskutu noqqasijiet jew xi tibdil li jista' jkun hemm. Iżda il-forum ta' xogħol atipiċi dwar dan jien nixtieq ngħid li aħna rridu nirreaġixxu għal din is-sitwazzjoni l-ġdida marbuta mal-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali fost l-oħrajn. Rridu nippromovu l-mobilità, irridu nikkoperaw ma l-autoritajiet tal-amministrazzjoni pubblika. Iwa president qed narak tgħid li sar il-ħin iżda nixtieq ngħid illi sfortunatament jiswinna iktar jekk ikonna ħaddiema bi kwalifiki baxxi milli ikonna n-nies qiegħda. Irdu ngħinu lil dawn in-nies biex huma jkollhom aċċess għat-taħriġ, taħriġ formali, informali. U intejbu l-abiltajiet tagħhom, grazzi ta' sew, Sur President. Grazzi. Issa l-Onorevoli Silvana Rapti għal minuta u nofs. Grazie, President. Jina smajt minn teres kbir l-interventi li kienem minn ħata żewġ komissarji. Periodu ta' kriżi. Aħna neħtieġu perspettiva Dawn l-interventi kienu interventi ottimisti u rewna din il-perspettiva li aħna neħtieġu tkellimna dwar erba' għanijiet naħseb li kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea jista' jaqsam maħna dawn l-għanijiet. Iżda dejjem ikun hemm l-iżda. Nixtieq ngħid dan li ġej. L-ewwel net il-kwistjoni tal-flessigurtà. Il-flessibilità u s-sigurtà il u s il flessibilità u s sigurtà il-festival ta' sikurezza irridu jimsu id fitu aħna jina naħseb illi aħna rridu natu priorità li sikurezza. Tininet dwar it-taħriġ naħseb illi dinja xi ħaġa tassew fundamentali kif qal il-Kummissarju Andor mhux biss neħtieġu kompetenzi ġdid ġodda imma neħtieġu wkoll il-kompetenzi qodma li rridu nindirizzawhom bl-aħjar mod. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-intraprendituri l-imprenditorjat, iż-żgħażagħ irridu jiġu mejuna biex joħolqu l-intrapriża tagħhom. Irridu jkunu jistgħu jimpjegaw aktar personal biex nikkonkludi dwar dak li qalet il-Kummissarju Vassilju jgħat kelma dwar dan il-passaport Ewropej Ewropew għall-abiltajiet. Dan huwa kunċett ta' sew sabiħ. Jiena qed naħseb dwar il-ħaddiema stazzjonati, il-posted workers Jekk jiena ikolli passaport illi fi ħabiltajiet tajbin ħafna u jiena ġej minn pajjiż A u mmur naħdem f'pajjiż B. Jiena ser inkun solvejt il-problema tal-kustjonijiet marbuta mar rabtiet tax xogħol. Aħna lesti li nikkollaboraw magħkom ma dan ukollu, grazzi. Ejjew nżommu mal-ħinejt il-President għaliex biżna ħafna il-ħin li kena dedikat għal din il-diskussjoni. L-Onorevoli Harkin, għal żewġ minuti. Sur President Komissarju, jina ser indirizza waħda mill-erba prioritajiet tiegħek, politika aktar b'saħħida biex nipromovu l-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u domanda għal xogħol. Skont dan id-dokument li l-kupru tkun ibbażat fuq il-rotta ta' postijiet ta' ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Iżda qegħdin naraw li din kienet ħaġa dajfa fl-Ewropa. Bħala membru parlamentari mill-Irlanda jiena konxa dwar kif aħna qegħdin jgħiduna biex nimplementaw miżuri ta' awsterità u l-ikbar biża hija l din ser tkisser kull opportunità għal tkabbir. Għalhekk il-mistoqsija hija din. L-aġenda għal postijiet ta' xogħol eh, ġodda ser tapplika jew mhux ser tapplika għall-Irlanda, l-Greċja jew kull pajjiż ieħor illi qegħdin jimplementaw dawn il-miżuri ta' austerita. Minn fejn ġejjin itkabbiru, minn fejn ġejjin il-postijiet ta' xogħol. Hemm idejat eċċellenti f'dan id-dokument u jiena mhux qed nipprova inċekkinhom. Iżda irdu naraw kif aħna ser naqdu l-investiment u r-riċerka u l-innovazzjoni ma l-produzzjoni, ma s-sistema tal-produzzjoni nifisa. Hemm ħtieġa kbira li naqduhom flimkien hemm proposti biex nimpenjaw l-ekonomija soċjali, il-mikroentreprizi, soċjetajiet biex aħna nipromovu eh, opportunitajiet ta' xogħol fuq livell lokali, jiena nemmen mobilizzazzjoni fuq livell lokali permezz ta' mutual societies dan jista' jkun xprun għal żvilupp sostenibbli. Il-promozzjoni tal-imprenditorja se jippermetti biex iċ-ċittadini infushom jkollhom parti importanti fil-kupru ekonomiku tagħna. Ukoll l-abiltajiet huma importanti hawnhekk. Iżda jiena mħasba minn bosta naħat, Kummissarju, l-ġimgħa l-oħra jiena mitlaqa fil-Parlament dwar l-inklużjoni soċjali u l-mar tal-moħħ u persuna mill-Awstrija qalt li l-politiċi irdu jifqu jitkellmu dwar postijiet ta' xogħol kabir ħadd ma jemminhom, ħadd ma jemminhom. Jiena ma nafx inti kummissarju, ma din il-ħaġa ħasditni. Jiena minix ngħid li kulħadd jaħsibha hekk, iżda eh, hemm ħafna li qegħdin jibdew jaħsbu hekk u għalhekk irdu nibdlu l-klim tagħna fazzjonijiet. Hemm ħtieġa kbira biex din issir u rridu nibdew naħsbu lilin eh, minn dawn l-affarijiet iwa green jobs, eh, jobs digitali, imma u ma ninsewx il-promozzjoni mandiċ issir bħala sostituzzjoni imma irridu noqogħdu attenti għal dak li bħalissa qiegħed jeddet lill-euro u l-istabilità tal-Unjoni. Kelima li jmiss Onorevoli Schroeder għal minuta u nofs. Iva, grazzi sew President. Komissarju, Komissarju Vassilju, Komissarju Andor, il-komunikazzjoni dwar l-abiltajiet il-ġodda, l-postijiet tax-xogħol ġodda. Tatna ħafna stannijiet kbar. Kienet tagħti impetu lil min jimpjega biex huma jarmaw ruħhom għat tibdil fil-klima u jagħmlu l-ekonomija dejjem aktar ħadra. Fid-deċiżjoni tagħna aħna ressaqna bosta idejat u aħna stennejna li l-Kummissjoni dawn tiżviluppom aktar u toħroġ bi proposti speċifiċi. Dak li għandu x'jaqsam kif il-bidla fl-ambjent tista' twassal il-postijiet ta' xogħol ġodda u kif nistgħu niżguraw illi il-postijiet tax-xogħol jistgħu jiġu mqabbla mal-abiltajiet. Aħna ridna niżguraw illi il-green economy ta' bilħaq taħdem għal dawk illi jinsabu qiegħda. Issa x'qed tagħmlu? Intom neħejtu dan il-kunċett tal-fessigurta, intom taħsbu li deregolamentazzjoni sejjer sejra twassal għal postijiet tax xogħol li ħarsu aktar l-ambjent? Jiena nixtieq ngħid illi għandkom żball meta tgħidu l-ekonomija bbażata fuq l-arfin hija bbażata fuq nuqqas ta' sigurtà u kundizzjonijiet tax-xogħol ħsiena. Intom qegħdin twaslu għal faqar u mhux għal prosperità. Jekk aħna irridu tabla nkunu fuq qudiem dak li għandu xaqsam mal-ambjent irridu niżguraw il-ħaddiema tagħna kollha jirċievu edukazzjoni u taħriġ l-iktar dawk illi jaqalgħu paga baxxa ejjew jekk joġobkom niżguraw biex intom eh, tamlu komunikazzjoni ħafna aħjar u ma żommux ma dal livell daqshekk baxx li kelkom sissa. Grazzi, issa l-Onorevoli Kabrok minix nara hawnhekk fil-kamra għal daqstant l-Onorevoli Bizzotto għal minuta. Grazzi President. L-interventi ma jridx ikun l-intervent tas-soltu euroxettiku imma jrid ikun impuls biex Unjoni Ewropea tabbanduna l din il-propaganda li għandha. L-Ewropa għandha slogan ġdid fid-dawl ta' Trattat ta' Lisbona Unjoni Ewropea 2020 iżda ma tat lebda tweġiba għal problemi tal-impjiegi din naraw 9.6 il-fil-mija il-level tal-qat fl-Europa fl-Italja situazzjoni għazzaza hija ħafna 25.9% ta' zazah li madonx posta xol. Fl-Europa li rritjen ma teżistix il-ħela ta' rizorsi. Iżda jeżistu investimenti effiċenti biex l-edukazzjoni tipprepara l-professjonisti għassu ta' xol intern. Nishtiqna nalaq billi ngħid nitkellem dwar l-importanza li ninvestu fit-taħriġ professjonali dan huwa simbolu tal-eċċellenza ta' territorju tagħna. Ta Id-dinja tal artiġana toffri potenzjal għal postijiet tax-xogħol li huwa potenzjal uniku li l-om irridu nagħtu l-kompitu biex huma jappoġġaw il-kompetitività tas-sistema Ewropa. Grazzi, onorevoli Bizzotto, issa l-onorevoli Ronzulli. Grazzi President, Pittella, Commissario, Commissari aħna għanna lan biex niprofaw naraw xin il-ħtieġa ta' suq ta' xogħol fis-snin li ġejjin. Għalhekk qegħdin nitkellmu dwar il-ġejjin ta' żgħażagħ fl-Ewropa eh, tal-professjonisti tal-ekonomiji li għada ser jappoġġaw il-komunitajiet tagħna. Inna ħafna niddiskutu dwar li ma' tip ta' postijiet ta' xogħol ser ikunu disponibbli fi żmien 10 snin dwar kif aħna daw kif ser jinbidlu l-kompetenzi l-abiltajiet li huma mitluba fl-Unjoni dejjem nistaqsu lil nfusna jekk it-taħriġ u l-edukazzjoni li qegħdin nagħtu llum liċ-ċittadini tal-Ewropa u misser ikunu meħtieġa biex in-nies isibu xogħol. Jien nixtieq nistaqsi kif il-Kummissjoni sera tadotta miżuri ġodda biex tkun tista' timxi mal-għanijiet illi hija għandha aħna żgur nafu illi nafuhom il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ nafu illi l-learning hija soluzzjoni jew inkella nistgħu nevalwaw forum ġodda ta' edukazzjoni illi jikollom jkollhom aktar impatt. Fadal sitt xhur biex aħna nalqu il-pilot project li beda f'Mejju tal-2010. Diġà wasal iż-żmien li naraw x'riżultati ksibna. Irridu naraw li konna zaza illi jafu x'inhuma l-ħtiġijiet tal-ġejjien. Jiena smajt lista sħiħa ta' dak li għandna nagħmlu. Jiena smajt ukoll f'termini mediċi dwar ħafna diagnosi u ftit kura ma rridux napellaw biss għal poplu imma irdu naħdmu bidejat konkreti bħal dik li għanda l-Europa 2020. Dan irdu għamluħ fl-imkien mal-intraprizi għalix dan huwa l-aħjar wirt li aħna nistaw inħallu li tfal tagħna. Grazzi. Grazzi Onorevoli Ronzulli, issa l-Onorevoli Regner. Grazzi, Sir Komissarju, Signor Komissarju, kompetenzi ġodda jew ħili ġodda impiegi ġodda. Għani importanti eh, għaliex qed nitkellmu dwar il-ġejjini, mhux biex qed nitkellmu dwar l-isfidi li nafu bihom dwar il nabend ekonomiku u il-xejra tal-kriżi ekonomika, ma nitkellmu dwar li nħarġu minn ġdid, nagħtu kwalifiki minn ġdid u nagħtu possibilitajiet ġodda lil dawn il-persuni li kollom ġejjini sot e, u li konsu jkontribwixxu kollha bqiet soċieta u Tajjeb jen qogħod nitkellmu dwar dan il-partnership u tajjeb iżda jkoll nisħaq fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol. Kondizzjonijiet tax xogħol kondizjonijiet tax xogħol u l-peace mentali u fiżiku. Għal xiex iservi dan jekk imbagħad fuq żmien qasir wieħed jista' jisrotta dawn il-kondizzjonijiet biex imbagħad fuq żmien twil e, jispiċċa ingidem. Għalek irridu f'dan id-dawl nħarsu lejn l-inizjattivi komunitarji. If the word of security. Ma toġobniġ din proposta tal-Kommissjoni li titkellem dwar ġettijiet tal-ħaddiema biswara, Il-żgħażagħ tal-lum li huma l-ġawar tal-ġejjini tagħna qegħdin jiġu sfruttati mill-biddu tal-karriera tagħhom il-Kommissjoni ma titkellem xejn dwar kondizzjonijiet ta' xogħol prekarju. Jiena naħseb għandna ntejbu s-sitwazzjoni dan rigward. Grazzi is-sur ta' steruk. Minuta u nofs. Kommissarju. Li niġildu kontra il-qat u li konna um, PX ħieħ hija waħed mill-interessi u l-għanin tagħna. N-nies ma rridux kunċetti żbieħ u ideat zbieħi ma jridu soluzzjonijiet prattiċi. Għam ħafna d-djad pożittivi u prattiċi u kollegi tiegħi fl-essendi diġà tkellmu dwarhom imma aħna jiena naħseb li għandna intejbuhom l-affarijiet, iktar flessibilità, iktar mobilità. Ma jtinix. Xogħol wieħed li huwa wieħed sew, U jina naqbel ma' Sinjura Schroeder, aħna rridu xogħol tajjeb u sikur fl-Ewropa u għalhekk l-istati membri u kumpaniji jirdu jaraw li dawn huma Dan huwa xogħol permanenti. Li jfisser ċittadini jistgħu jaqalaw eh, ħobs ta' kuljum tagħhom. Għalhekk aħna rridu nifissaw dan eh, din ix-xejra fuq livell Ewropea. Intom tkellimtu dwar kontratti Ewropea għal drittijiet aħjar, drittijiet aħjar għal persuni li deħlin fis-suq tax-xogħol. Tkellimtu dwar il-kontratti kontratti mhux prekarji, mhux qed nara dawn il-ġibdiliet għaliex il-ħol inta dan it-tip ta' kontratti mhux qed isarraf xogħol ġdid, sempliċement qed titrasferixxi xogħol tajjeb sod għal xogħol prekarju. Grazzi issa għax issa qegħdin keġdijaj. L-ewwel kellima Signora Bazesco. Dan id-dibattitu qed isir faqtu ħafna għaliex il-kupru tal-ekonomija Ewropea hija fraġli x'qatt u aħna qegħdin ħamtuċna ma' ħafna kundizzjonijiet kifra fis-suq tax-xogħol. Għalhekk importanti s-soċjetà Ewropea ssir soċjetà bbażata fuq l-arfin u jrid ikun hemm bilanċ aħjar bejn il-provvista tal ehm, kwalifiki u mbagħad li jkun hemm il-ħiliet biżejjed li dak li kun kun jista jimla l-postijiet tax-xogħol. monitorax minn kommissjoni sar wera illi s-suq tax-xogħol stabilizza mill-2010, iżda li rkupru ma jfissirx li mill-ewwel ser jaqa' il-numru tal-qat. Iż-żaza huma l-iktar fost l-iktar affettwati iktar minn 20% ta' żaza mhumiex impjegati. Għalhekk nemmen illi l-lodda eh, tal-Komissjoni hija waħda u tli u lan u għalli jintejbu l-partiċipazzjoni fi suq tax-xogħol. Parola l-Onorevole Nevedalova Katarina. Grazie, Presidente. Għak għorimi għon jizzamessnenosti uċi treba spomenu d-għomina għazmi. Ket nitkelmu dwar il-qat, aħna rridu nitkelmu dwar il-qat fostizzata illi żata dar huwa darbtejn anke erba' darbit għar fil-pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea. L-idea inċentiv u strateġija waħda tajba għandna bżonn aktar minn hekk irridu eh, miżuri speċifiċi ta' implementazzjoni aħna irridu noħorġu strateġija ġdida fuq żmien twil dwar x'qed jagħmel xitlob minna il-suq tax-xogħol. mhux biss nħarsu tal-ponta ta' mneħerna, nirdu naraw fuq żmien twil, nirdu naraw xie titlop minna il-ġejjieni u inti tkellim dwar investiment fin-nies. Sinjor Komissarju, ma xi tgħid biha eżattament? Aħna rridu noħorġu b'ġenerazzjoni kompetittiva u l Unjoni Ewropea aħjar, ġifieri nitlob l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ejja ma' naqtawx il-budgets allokati għal zazax imma rridu għansin nsaħħuha ma l-investiment f'edukazzjoni dejjem ħajsarra f'investiment tajjeb. Grazzi tassew. Nistan nitlob illi kallimaw biex ma jitkalmux u jaġlu għax inkella interpreti mhux ħajlaħqu magħhom. Is-Sur Franz Obermeier. Mikrofono. Grazie President. li miżuri jridu jiġu ottimizzati fiħtan l-Unjoni Ewropea. Ma rridux inħarsu lejn nippruvaw ndaħlu persuni minn barra l-Ewropa. Fudwar ħiliet personali dawn għandhom jiġu eh, mibdula skont il-ħtiġijiet tas-suq rridu nejnu minn ma temmix il-periodu ta' skola, ta' edukazzjoni, ta' taħriġ tijaw, u ntu għom inċentivi biex komplu jistudjaw u jżidu ma' dan l-istudju. Bili niftu l-swiq ta' taħriġ u edukazzjoni sal-2011, fl-2011, irrid kunnem irrid ikun imperattiv għal ċittadini Ewropej illi jieħdu sem f'dawn l-inizjattivi. Anki min jiprovdi s-servizzi ser jibati malli jinfetaħ is-suq. Ira naħseb li jridu nħarsu dawn il-persuni minn social dumping. Grazzi. Is-Surja Kalina, grazzi, President, Kommissarju, jina mandiġ dubju li dan il-moment ta' diffikultà li tfaċċa l-Unjoni Ewropea jrid ikollha Eh, determinazzjoni li twetta inizjattiva li ħarġu komissarji dini għaxa ħaġa li aħna rridu nħarsu li għabbot favorevoli għalix din inizjattiva u strumenti li huwa mirat lejn il-lin nejnu il-ħiliet u li ħajservi s-suq wieħed u ħajjejn iż-żazah mill-edukazzjoni tagħhom u li nagħtuhom l u l-ħiliet li jridu jittibu kull ma jmur aħna irridu u koll nużaw il-Komissjoni tittuża kemm jista' jkun għal aħjar tagħha il-flejjes u għalhekk aħna irridu nużaw u nisfruttaw għall-aħħar l-istrumenti illi għatanda dispożizzjoni tagħha l-Kommissjoni. Jridu nħarsu fuq żmien twil imma fl-istess irridu nħarsu għal dak qed u l-teknoloġija u kol irritrit tinġi intużata sabi strategija 2020 tkun koerenti ma' edukazzjoni tajba u speċifika li timira lej suq tax-xogħol li huwa jaqdi s-soċjetà u fl-istess jaqdi l tiġi taż-żgħażagħ. Grazzi. Grazzi, Sinjura Tikaw. Grazzi, Sur President l-tħassib ewlieni ta' ċittadini Ewropej huwa marbut ma' li daw li żommu xollom. Il-kriżi um, waslet għal tnaqis ta' 10% anki 20% ta' għad fost iż żazah U persuni mbagħad ovvjament il-fuq minn 50 sena għandhom problemi Eh, biex jisibu xogħol u jridu jsibu xogħol prekarju jew li mhuwiex eh, għal-livell tal-kwalifiki tagħhom u l-esperjenza tagħhom. Aħna rridu nqablu il-ħiliet tal-persuni mal-politika industrijali Eh, u għalek aħna irridu nżommu l-kompetitività billi ntejbu kapacità innovattiva u ntejbu dak l-produzzjoni u x-xogħol fil-Unjoni Ewropea. Ovvjament l-ekonomija koeffiċjenti teħtieġ ħili ġodda aħna jnix nixbet l-attenzjoni għal dropout li persuni li mhux qegħdin marru skejjel jew università minħabba livell għali u dan jiggarantixxi ġejjini għal zaza u għalhekk aħna għandna idmiri niggarantixxu illi dawn ikollhom aċċess għax-xogħol. Jiena ikon sarju, jiena kontent ħafna li din inizjattiva demmek biex jintejbu l-impjeg u nilħu l-pjek għal-mira ambizjuża tagħna tal-2020 u jiena grazzi li jintom sfavorixxu dan u aħna f'dan l-istadju lesti niddiskutu iktar l-irqaqat. Jiena nixtieq ninteressa xi wħud mill-kwistjonijiet li diġà ġew diskussi u forsi li jisfidawna fuqhom tul it-taħdida li kellna u forsi għandna neċarawom. Aħna aħna ħanżommu l-kunċett ta' fessikurta ma ma jfessirx illi u biex biss fuq il-fessikurta. Jew ħan koplu nużaw kif konna namlu qabel. Ħantikom xi eżempi fejn qegħdin inħarsu ftit u konet nirriflettu ftit fuq iż-żminijiet li għaddejn minnhom u sfidi ġodda li għaddejn minnhom aħna qed nkunu iktar konxin meta nitkellmu dwar il-talim fuq żmien twil, aħna rridu nitkellmu dwar il-ħadima kollha. Għaliex jidu nassumu li il-xogħol, il-ħajja tax-xogħol qed titwal. U għalek il-nies għandhom bżonn iktar għajnuna, speċjalment meta jiġu biex jibidlu, jiżviluppaw fil-linja tal-karriera tagħhom. U Irridu nifukaw aktar fuq iż-żgħażagħ. Dan din hija konsiderazzjoni ewlenija sena 2020 imma kien hemm inizjattiva oħra ewlenija Youth on the Move u ħafna minn dawn inizjattivi strateġija, strateġiji huma marbu li huma marbuta ma' dawn iż żaza ġew infisra b'mod ċar. Undek l-umbat il-grupp tal-età. Zaza fejn aħna ma rridux iktar flessibilità għaliex diġà hemm biżejjed hemm iktar flessibilità għadim żagħżugħ fl-Unjoni Ewropea milli fl istati Uniti. Aħna rridu issa nfukaw iktar fuq il-mobilità għax nħassu li ġenerazzjoni ta' żagħżagħhom hija dik illi tista' tisfrutta l-aħjar il-suq tax-xogħol integrat Ewropew u jistgħu jaħdmu iktar fuq il-ħiliet tagħhom u jtejbu il-lat kompetittiv tagħhom permezz illi jisfruttaw is-suq innifsu kif ukoll l-istituzzjonijiet istrumenti li tipprovdi l-Unjoni Ewropea. Jiena tkellim dwar kondizzjonijiet aħjar, e, xogħol aħjar, jispeċini li kien hemm membru onorevoli ma fimx sew Aħna rridu frammentazzjoni nisuwa pala l-ikbar sfida li għanna fis-suq tax-xogħol tagħna u aħna fil-farres saqna eżempju ċar u konkret dak li għam msejjaħ l-open-ended contract. Mhux qed nitkemmu hawnhekk dwar li nkeċċu n-nies minn kontratti permanenti imma qed ngħinu dak dawk li sissa kellhom biss opportunità illi jkollhom kuntratt fiss jew fuq żmien qasir u bekk ikun ikollhom forsi iktar id-drittijiet u tista' tgħin biex tipprovdi diktar xogħol imma aktar drittijiet iktar importanti. Speċjalment jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar ix-xogħol b'kwalità. U aħna meta nitkellmu dwar l-investu ninvestu f'kapital Umman aħna ma nidux ninsew illi l-Fond Soċjali Ewropew item biex nappoġġaw dan l inizjattivi fis-stati membri kollha u nittamaw illi ser jibqa emmek bħala strument sot minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex jgħin dan ukoll l-inklużjoni soċjali u titjib soċjali dawn l-inizjattivi li huwa mbasra għal żmien ta' xar snin u maħniex qegħdin nitkellmu dwar l-indirizzaw sitwazzjonijiet finanzjarji urġenti u immedjati, aħna ma nistgħux nassumu illi fl għaxar snin ħatkun miżawda b'emerġenzi finanzjarji Ovvjament, ma nistax nindirizzaw din is-sitwazzjoni mod speċifika ma tapplika pereżempju għal Greċja, l-Irlanda u l-bqija. Huwa ċar illi il-Greċja u wieħed hija waħda minn dawk il-pajjiżi fejn iktar flessibilità tista' tgħinhom biex eh, tagħti spinta lill-ekonomija tagħhom flimkien ma' Spanja. L-Irlanda wkoll hija pajjiż li tista' serġa' ssib il-bilanċ bejn il-fatturi tagħha ta' kompetitività u tiffoka aktar fuq li tfesti l-ħiliet u edukazzjoni meta mqabla ma' għajun oħra ta' ta' illi sissa ġew użati mod mifrux. Għaw kol aħna rridu noqdu attenti għal din is-sitwazzjoni kritika li ninsabu fija u forsi s-sena diħla U kollax forsi ma jkunx hemm ċans kbir li l-qatt ser jiżdied imma rridu nħarsu l-istampa kollha. U sa forsi sa biddu ta' l-ewel nof sa sena diħla l-affarijiet jistaw jimbidlu għall-aħjar għaliex il-bassir ekonomiku diġa wera illi ekonomija esperjenzat kabbi fil-suq tax-xogħol u u minkejja problemi li għaddeja minna settur finanzjarja, ah, xorta din xejra se tkompla u minkejja li jem problemi f'ġestjoni ta' ħal-in ta' xol fuq il-vent zaħir fuq stati membri xorta wahda aħna zir naħnu biex nipruvaw nejnu stati membri li eh, jgħatu kem jista' jkun ħilliet xol. Eh, grazzi, jeti presidenti sannal u il-dibattitu nandu għal-mistoqsijiet il-kommissjoni. Kombinazzjoni Suron Lor. U għall-ewwel kommissarju li sejn borba barjaħbu l-mistoqsijiet. U jekk lest forsi jista' jwieġeb il-mistoqsijiet